il-persekuzzjoni ta' kristjani madwar id-dinja fil-lezzjoni mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku għal xabab Fisem, il-rappresentant Oli, il-Kommissarju Ministral darbohra. Grazie, Sir President, onorevoli membri. Jiena naqbel ma tħassib tagħkom fuq il-persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja dawn l-aħħar avvenimenti bħal bombardamenti f'dawċ knejjes u il-tuħ ras fil-Libja, l-attakki fil-Università, anke l-attakki fil-Iraq u l-Iran u l-attakk fil-Università ta' Garissa fil-Kenja jgħatu l-impressjoni ta' komunità li qed tiġi dejjem attakkata. il kristi dan dejjem ikompli iħassibna u din hija xi ħaġa naċċetta. Il-vjolenza barbarika u il-metodi inumani minn, pereżempju, għal xabab Daesh, Boko Haram, kontra prinċipji dinjija ta' drittijiet umani u kontra in-natura tagħna l-bnedmin minkejja il reliġjon u twemmin tagħna. Il-ġusma u da ikkundannat dawn l-attakki l atroċitajiet il tir u l-abbuż ta' drittijiet umani. li edin u minn dawn l-organizzazzjonijiet terroristiċi kontra kristjani u kontra reġjonijiet u gruppi oħra li mannix ninsew matul dan id-dibattitu kif imsemmi fil-Grenju Gwiza li ġo adottati f'ġunju tal-2013 dwar it-twemmin reliġjon, kull persuna li tkun parti minn twemmin reliġjon partikolari għandhom ikunu jistaw jiexu jiprattikaw reliġjon tagħhom mod individwali jew nkella fil-komunità mingħajr ebda bizda intolleranza jew attakk. Ma nistawx nippermettu li dawn il-prinċipji jiġu sfidati jew jitpoġġew f'periklu dan japplika għal kull għal dak kollha li għandhom kollhom kwet min u anke min m'għandux u dan japplika ovvjament anke għal Kristjani ma nistgħux ninsew il-ewwel vittmi ta' terrorizmu huma il musulmani u pajjiżi Arab. Ma nistgħux nilludu roħna li din hija ġrida kontra reliġjonijiet. Ir-re tal-Ġordan fakkarna f'dan il-fatt matul id-diskors eh, tajab li għamlu għaf din l-awla u għal l-attakki reċenti f'dawn l-ħar attakki fil-pajzi tagħna huma reat kontra l-umanità u kontra l izla Il-Kristjani Arab huma parti integrali tal- tal-passat, eh, preżent u l-futur tal-reġun tagħna qal ir-re Illum il-ġurnata tal unjoni Ewropea f'nofsinhar tagħha għandha ħafna kriżijiet li qed iħallu effett fir-reġjun kollu. U li jitlob li jkun hemm kooperazzjoni ma' partijiet oħra ta' dan ir reġjun jekk aħna rridu indirizzaw dawn l-isfidi li għandna qudiemna u l-isfidi għandhom qudiem dawn il-persuni, it-teddida ta' sigurtà jinkludu wkoll terrorizmu ta' ġihadisti u kriminalità transkonfinali. Rridu naħdmu fl-imkien anke fil protezzjoni tal-minorenni konflitti u anke nindirizzaw il-kawzi prinċipali ta' dawn il-kriżijiet pa' situazzjoni ekonomika tal-ġenerazzjoni żagħżugħa f'ħafna minn dawn il-pajjiżi. The very inclusive Council conclusions. Il-konklużjoni tal-Kunsell inklusivi ta' disa ta' frar dwar il-ġrida kontra terrorizmu jisqu fuq set ta' azzjonijiet sabiex jiġu indirizzati il-problemi tal-estremizmu u radikalizzazzjoni. Il-dialogu ma' pajjiżi terzi u essenzjali dan jinkludi kooperazzjoni bilaterali, multilaterali u reġjonali ma' gvernijiet dwar is-sigurtà, l-edukazzjoni u kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll dialogu ma' komunitajiet lokali li permezz ta' dialogu ta' bosta livelli iżda nixtieq imur lura l-attakk fil-Kenja. Dan l-attakk ikraħ ferm u għall-iktar wieħed ikraħ u l-iktar wieħed qattil mill-attakki ta' Al-Shabaab fil-Kenja f'tul l-aħħar 18 il-xar. Attakki ta' terrorizmu sfortunatament saru parti mill-ħajja ta' kuljum fil-Kenja. Din hija teddida l qiegħda żejt fil-qarn tal-Afrika kollu kemmu. L-attak fuq l-Università kien ferm qal minn dak ta' attakki oħra, probabbilment minħabba l-istil użat minn Boko Haram u l-bqija l-eżekuzzjonijiet kienu differenti minn tal-attakki preċedenti Din ix-xejra hija tassew inkwetanti kejja l-fatt li il rappreżentanti tal tal-komunità musulmana kenjana ħarġu b'kundan ċaru aħrax kontra dawn l-attakki jider illi antagonizmu u konflitt ċar bejn il-komunitajiet reliġjużi fil-Kenja. Ir-raġun ta' dawn l-attakki din ir-raġuni il-għala il-Viċi President Mulgarini għamlet referenza illi jekk tattakka fl-istudenti u toqtu għal 147 persuna u t-wagġab u bost oħrajn illi tipprova toħloq diviżjoni bejn il-komunitajiet li t-prova t-farrak id-dinjità ta' ċittadini u twaqqaf l-edukazzjoni il-violenza u l-estremizmu radikalazzjoni u ma' problema globali ma' saċiġu ta' mod izolata da stant ta' dida globali għanda bżon ta' approċ globali, da soluzzjonijiet tu jkunu apposta l kwa situazzjoni differenti. Apparti li t-tindirizza l-kustjoni fuq il-livell globali l-Unjoni Ewropea trid tkompli taħdem biex nifmu aħjar kif radikalizzazzjoni taħdem b'mod konkret fil-pajjiż individwali fostom il-Kenja u f'komunitajiet oħrajn sabiex jirnexxilna intejbu it-tweġiba tagħna li jom grazzi. Vielen Dank, äh, Herr Kommissar. Wie kommen Iva, grazzi Kommissario. dan wassanna. Al-kelli jemma fi sami gruppi politiċi l-ewwel tal-minuta u nofs l-Onorevoli Teresa Jimenez Bafer il-Barrio. Grazzi ħafna. Iva, il- Il-ġimgħa tal-għajt stajna mor l qoddis aħna b'mod ħieles iżda fl-istess ħin grupp terroristiku il-Kenja għal xabab warrab il-studenti insara biex jimmassakrom, immaġinaw il-terrur, il-biza meta dawn ġew separati mill-kollegi tagħhom biex imutu l huma kienu insara l-ansjetà illi ħassew il-ġenituri ta' dawk it-tfajliet illi ġew maħtufa mill-iskola tagħhom ġewwa Niġerja dawk l-insara fil-vant nofsan jridu jħarbu minn djarhom biex ma jmutux l-impotenza li jħossu Aħna edna illi hemm dawn l-attakki terroristiċi il-Kenja u għamil referenza tal prosekuzzjoni ġenerali fil-Kenja u għemmek bdiet il-problema għal xi gruppi politiċi l-oħrajn ma rridux negozjaw miegħi fuq il-pożizzjoni rridu jneħħu kwalunkwe referenza għall insara kwalunkwe referenza għal terminu nisrani u issa bbozzaw riżoluzzjoni oħra u ma nafx kemm il-paragrafu xi erbajn huma tagħmlu biss referenza żewġ paragrafi għall-insara, għandna nitkellmu dwar persekuzzjoni li batu minna l-insara madwar id-dinja il-gruppi politiċi l-oħrajn għalu naħsbu fija fil ġejjieni Iżda hemm insara jmutu kull sija il-ħin kollu, għal-dastant ista rridu nitrattaw għal-kustjoni tal-insara persegwitati u mux qogħdu naddu għal-ġajjini. Ma jidux noqogħdu nagħmlu distinzjoni ta' viċmi tal-ewwel it-tieni tielet klassi, aħna bekk qed nagħtu l-appoġġ li din ir-riżoluzzjoni x'tagħti l-appoġġ tagħha lil-insara kollha persegwitati madwar id-dinja, grazzi ħafna fissem il-grupp SND għal minuta u nofs l-Onorevoli Valenciano. Aħna nikkondanna kwalunkwe violenza taħt kwalunkwe tip għabbażi ta' twemmin ikun xi jkun L-edukazzjoni għal aħjar u da biex tġeret l-estremizmu bekk xababba ta' università l-studenti illi irnexxilhom jibqgħu ħajjin minn dal-attakk għalu kol u fil-fatt il-medja kienu kemm xejn qed jagħtu stampa waħda u mhux l-istampa kompluta. L-istudenti kellhom jibdew kampanja il 147 mhux bis numru niżlu l-ismijiet ta' kol wieħed u waħda minn dawk il mietu. Naħseb hemm ħafna ignoranza dwar dak illi hija iseħħ fil-Kenja meta l indipendenza kien hemm konflitt bejn tramuntana u nafsunar. Narabu Gorissa minn dejjem kienu il-bot minn xulxin rabta ma' Somalia dan komplet komplika. Issa il-terroristi ta' Al-Shabaab edin jajdu illi din hija ġlieda tal-Kenja u bekk aħna rridu nagħtu l-appoġġ tagħna lill Kenja biex dawn itejbu s-sigurtà tagħhom sabiex itejbu kwistjonijiet ta' sigurtà illi jgħinuha tiddetermina ir rabti tagħha mas-Somalja dan ifisser li jkollok il-mezzi meħtieġa Lex din jaġġida kontra l-Kenja, iżda jaġġida kontrina l-koll. Fisem l-ICR e l-Onorevole Ġambaski. Sur President, Aziz Kollegi, Komissarju, ma jem ebda dubju illi aħna rajna u r-rur fejn kien hemm nies li nqatlu minħabba r-reġjun tagħhom li huma nsara. L-insara qegħdin jiġu persegwitati il għaliex jien hemm interferenza minnaħa tal-Kenja fl-affarijiet fil-kustjonijiet is-Somalja. L-estremisti reliġjużi fl-istati falluti f'posta partijiet tal-Afrika issa qegħdin jingħaqdu edin jinaqdu kontra l-valuri tagħna, kontra l-istil ta' ħajja tagħna. Dan ġi illustrat tajjeb ħafna dan l-aħħar jiem bekk ma bżonn ta' riżoluzzjoni, għandna bżonn ta' operazzjoni militari l-Kenja. Biex nejnu dan il-pajjiż. Fi 2 minuten. Grazzi ħafna sa' żewġ minuti. Fisem il- In nord Green Left, uh, l-Onorevoli fisem l-Alleanza tal-Liberali Demokratiċi, il-Sur Kalve Ċambon. Iva, aħna irridu naraw eżattament il-pozizjoni xinina għaliex aħna fl-alder dun nifukaw fuq il-massakru tal-Kenja tal-istudenti ġewa Grisa massakru palma rajna anke fis-Sirja u fil-ċina, iżda fil-Kenja mruġunijiet etniċi, iżda dan jista' insibu l-oriġini tiegħu minħabba din il-mibeda li hemm minnaħa ta' ċerta estremisti fis-Somalja mibeda lejn il-valuri tal-punent hemm beda lejn il-valuri demokratiċi studenti illi jiexu stil ta' ħajja tal-punent għandna rridu illi inwaqfu diskriminazzjoni u nifukaw nishtiqo fil-fukaw fuq dan u najdu li l-Ewropa mussejra taċċetta dan imkien illi irridu nħarsuhom lil dawn l-individwi. Irrelevanti mir serin nitkellmu, mifux serin nitkellmu dwar persekuzzjoni ta' minoranzi. Aħna ser involvu l-Unjoni Ewropea u rridu nagħmlu dan permezz ta' għallima taħriġ dawk li jistaw jitrasmettu jgħaddu l-informazzjoni l-esperti tal-Unjoni Ewropea li jistaw jgħinu il-forzi Afrikani illi jistaw ġibhom f'pożizzjoni fejn jkun hemm prevenzjoni ta' dawn il-massakri bil-possibilità li ħarsu l-valuri tagħna din hija lan ta' riżoluzzjoni tagħna u issa nkun qegħdin nivotaw għal għadha Grazzi ħafna lilek. Naddu minn mikrofonu għal minuta l Lidia Sandra Rodriguez. Grazzi President l-ewwel net. Nixtieq nibda b'kondannazzjoni tal l-attakk illi rajna fuq l-Università ġewwa Garissa Natu l-solidarità tagħna lill-vittmi u l-familji tagħhom aħna irridu nżaw il-mezzi kolla disponibbli biex nittrattaw l-eruq li waslu għal dawn it-tip ta' konflitti li waslu għal possibilità ta' gruppi bħalma u għal xabab il- L-intervent militari fis somalja minnħat l-Istati Uniti fil-92 kellu konsegwenzi dizastrużi illi n-nies fil-reġjon għadhom jiffaċċjaw sal-lum hemm anke responsabilità tas-setat kolonjali preċedenti u dawn sfruttaw ir-riżorsi fil-pajjiż. Hemm ħafna faqar, mijiet ta' eluf ta' refuġjati Hemm il-ġoħ, il manutrizzjoni u mortalità infantili. Ma naħsebx soluzzjoni hija soluzzjoni militari l mill-Unjoni Ewropea u qas mill-Istati Uniti. Is-setat tal-multinazzjonali jridu jieqfu japprofittaw mill-Afrika jridu jispettaw s-sovranità ta' dawn in-nies sabiex huma jkunu jistgħu jgħilgħu lejxin tagħhom ta' kuljum. Grazzi. Can I not only ask you to please stick, stick to your... Nitlobkom iżommu mal-ħin tagħhom, iżda nitlobkom ukoll biex ma titkellmux daqshekk tażu jgħid il-President. L-interpretazzjoni ma tistax isseħħ u tkun ta' kwalità tajba jekk tibqgħu taġrob b'dan il-mod. L-Onorevoli Hojbuħ għal-minuta u nofsa għal-ħodor. Grazzi President jekk nikkonsidraw l-avvenimenti orribli li rajna ġewwa il-Kenja, iva dawn iridu jiġu kondannati u ikkritikati. Huma n-nies li batu l-iktar. Fil-każ ta' dawn l-attakki dan u dak li seħħa. L-attivisti ta' al-Shabab huma kontenti ħafna li din u dawn l-attakki jużaw dan pala strument religjus biex joħolqu destabilizzar fit tramuntana tal-Kenja għal xabab immirat u qed timmira l insara b'dawn it-tip ta' attakki fil-Kenja iżda nafu li meta niġu għal somalia għal xabab tattakka nisa tfal studenti. nistaw naraw illi l-reġuna ta' instrumentalizzata minn dawn il-gruppi terroristiċi islamiċi ħana fil-rizoluzzjoni tagħna rridu nifukaw l-iktar fuq il-Kenja u jekk rridu nifukaw fuq il-Kenja naħseb irridu nfakru is-sitwazzjoni illi hija kifini fil-Kenja, speċjalment il-Tramuntana, sitwazzjoni instabli. L-awtoritajiet Kenjani huma kritikati ħafna speċjalment fil-komunità Iżlamika fit-Tramużana tal-Kenja xabab qiegħed jipprova jikseb poter l-Unjoni Ewropea titwaqqaf din ix-xejra ngħaddu issa l-mikrofonu għal minuta fisem il-grupp FDD l-Onorevoli Castaldo, grazzi President, il kenja fil-Kenja rajna 150 student maqtula kważi biex nwaqfu l-ġeni tal-pajis wara dan il-massakru ma rajtx meċċeja jimxu flimkien l-affarijiet f'abda kapitali oħra milli jidher illi hemm xarli il jum aktar xarli minn oħrajn. Il-ġlieda li rridu niġġieldu hi kwistjoni soċjali illi toħroġ anki mill-immigrazzjoni mis-Somalja wara l-kollas tal-pajjiż il- hemm kważi dista mit elf refuġjat f'kamp wieħed forsi l-ikbar wieħed fid-dinja. Bl-marġinazzjoni ikollok lok terrorizmu u l-estremizmu jekk ma tiġġilix kontra l-faqar tispiċċa mbagħad biex ma tolqotx dik illi hi l-allejatu l-stimolu l-kbir tagħha il għaliex il-faqar dak li hu l-istess jott għal ġlieda ta' ċiviltajiet palma qal Papa Franġisku il-faqar u l-ewwel għalija ta' terrorizmu d-dinjità u għal ikbaradu. Grazie. Vielen Dank. Grazzi. Issa għal eh, membri mux iskritti għanna il-Sinjora Bizzotto. Mela, straġi tal-insara fil-Kenja daw ġew maqtula imħabba li kienu kienu sara biss. Kemm hemm 100 miljun insara fid-dinja u hemm ħafna minnhom qed jiġu eh, eh, maqtula eh, u kull sena, wieħed kull ħames minuti taħt għajnejna kif jgħid il-Papa u kompliċi anke l-istituzzjonijiet u inklużi l-istituzzjonijiet Ewropej Mem lebda interess eh, ekonomiku għonek, imma eh, sempliciment intolleranza religjuza. Dawn huma fanatiċi. Aħna bħal ansara m'għandniex dritt neżistu u li ngħixu. Irridu niġu eh, kanċellati. Din hija l-verità li l europa għada ma tikkonsidrax. Għaliex din l europa illi illi suppost tiddefendi il-popolazzjoni insara ma tagħmel xej għaliex ma tagħmel xej. Eh, jiena nixtieq nagħmilkom appell ejja ma nħallux illi jinxeret iktar dem fisem Allah. Grazzi. Issa għanna issur sur Helvinji. Is-senjura is Grazzi President. Din situazioni situazzjoni verament gravi. Dana mhuwiex dibattitu ta' ideoloġija, imma rridu nagħmlu mod illi fuq il-massakru tal-Università fil-Kenja irridu nikkundannaw dan il-fenomenu ġdid tal-Islam il huwa verament terribli. Atlu dawn il- persuni sempliċement għax kienu insara. Dawk li jishtiqu jirrelativizzaw, niprofa nifimhom u rridu niftakru li dawn huma vittmi imma meta nitkelmu fuq eh, insara li huma parti mid-diaspora diaspora huma jorbtu fuqna fuqna l-Parlament Ewropew irridu nuru li aħna kapaċi u qudin fl-interess tagħhom. U sissa ma rnexxinniex huma qegħdin f'periklu ta' ħajja. Eja kwistjoni e, mhux biss ta' reliġjoni ma kwistjoni ta' dritti ta' drittijiet umani ma nistawx aħna eh, nirrifjutaw eh, u nibatu l-ura eh, lebda tip ta' vittma Jiena nixtieq nixbet l-attenzjoni eh, tal-kollegi u anki lill-awturi ta' dan it-test ta' xiridu nuru solidarjetà lejn dawn il-vittimi insara. Dan huwa eh, eh, fenomenu speċifiku tal vittmi insara. Għax f'dawn il-ġranet l-insara huma l-ikbar vittma reliġjuża. Aħna fl-Unjoni Ewropea nixtieq inżid frażi. Ma nistawx aħna nejxu eh, u naġixxu b'dan il-mod meta jkollna eh, meta dawn l-affarijiet li qed jiġru fil-Afrika. Signora Kienge, grazzi President. Amos, Faith, Elizabeth, Edward, hemm eh, 150 isem, persuni, studenti zar, Zazah, speranzi, dawn mhumiex numri biss aħna natu nagħtu unur lil dawn il-vittmi u ikkondannaw l-estremizmu eh, fundamentalista. illi dejjem iktar qed jinxteret fil- Afrika għal eh, eh, xabab li ifisser eh, zazah, pero dawnu ma zazah li edin ifarku l-futur billi jeqirdu l-ġenerazzjonijiet futuri. Illum nitolbu aħna biex nihdu azzjoni b'mod qawwi għaliex hemm eluf ta' nies li qed jiġu jinqatlu kuljum u nitolbu li l-Unjoni Ewropea timxi u tieħu inizjattiva biex tiġilet kontra radikalizzazzjoni u il-marġalizzazzjoni, il-faqar, il-diskriminazzjoni u assolutament ridu nerġaw lura fuq dawn il-divizjoni eh, eh, religjuza. Ma nistawx naċċettaw li l-Kenja jkolla dan il-pretest. Kull pass lura fid-demokratizzazzjoni tal-pajjiż -pa hija vittorja terrorizmu li l-lum sfida għal valuri ta' ċiviltà moderna li hija bażata fuq il-prinċipi eh, ewlenin tal-drittijiet tal-bnidem. Amos, Faith, Elizabeth, Edward. Grazzi. Grazzi. Nishtiq infakkar il-kulħat li jekk intkom taqraw, eh, tidu taqraw mhux mod maġġel wis biex l-interpreti jkunu jistgħu jifmu u jimxu magħkom. Issa sur Tomazic. il- il-kawza ta' terrorizmu turi illi ma nistawx neġustifikawa bin ġustizja illi saret lejn pajis, grupp etniku jew grupp reliġjuż. Eh, dawk li jisibu ġustifikazzjoni għal violenza iridu jirrispondu l-mistoqsija fuq 147 persuna li mietu il-min qatlu jajdu li ma qatlu l ħat daw kienu zazah li xtaqu jitalmu xtaqu jiexu u l-uniku problema tagħhom kien li kienu nsara. Da hemm ċerti partijiet fid-dinja fejn eh, l-insara ma jistawx jeżistu jgħixu imħabba il terroristi u f'ħafna partijiet ta' dinja li nsara qegħdin jitilqu. Rridu niftakru il-valuri dawn huma valuri kristjani u rridu namlu xi ħaġa biex dawn il-valuri jistaw jikomplu jiexu fej kienu jt jiexu f'dawn l-ħar eluf ta' snin. Sinjuri, jina naħseb il-li huwa diffiċli nsibu l-klim biex nesp nesprimu eh, dak li rridu najdu f'dan il-kas traġiku. Eh, Kommissarju, jena eh, nishtiq nirreferixi għal diskors tijakum u naqbel ma kull ma jem fih. Pero jem ħaġa oħra illi eh, kien eh, konti kun kontent kiku il-diskors tijak kien jinkludi. Inti tkellint fuq il-konklużjoni tal-Kunsil fuq il-terrorizmu, eh, kazijiet konkreti u soluzzjonijiet konkreti, pero għaft un batu ma tilniex Eh, xinija l-analizi tijak, eh, xinija l-perċezzjoni tijak, il-konklużjonijiet, il-lezzjonijiet li tal-limna, eh, x-servizzi saru minnaħa minnaħa ta' servizzi tal-Ewropea lejn il-Kenja x'nistgħu namlu biex nibnu iktar l-istituzzjonijiet x'hemm nieqes biex namlu prevenzjoni li dawn il-każijiet ma jerġgħux jiġru. Grazzi. Issa l-kellim li mess u uh, eh, Ines Zuber. Grazzi ħafna, President. Il-terrorizmu, l-violenza, bħal dak li ġara fil-Kenja, mumiex aċċettabli. <clears throat> jekk wieħed irid ikun eh, xenofobiku jew razzista, l-Unjoni Ewropea għandha turi responsabilità tagħha eh, hemm ħafna nis tal-punent fil-Afrika illi eh, eh, qed eh, jippruvaw jipprevjenu ir-radikalizzazzjoni ta' dawn il-gruppi. Eh, il-modell tal-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-Afrika għandha tkun ibbażata fuq rispett ta' sovranità u mhux interverenza u l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf dawn il-ftejmiet ta' kummerċ ħieles u jadottaw strateġiji differenti ta' kooperazzjoni ma' dawn il- pajizi afrikani, kooperazzjoni ġenerali, solidarietà, kooperazzjoni fuq l-ekonomija, fuq is-saħħa u anki eh, il-problemi soċjali li edin ignoraw. Grazzi. Jonathan Arnold għal minuta u nofs. Jena zgur illi kull minu prezenti għonek fil-awla l-lum eh, u arrabjat u eh, imdeja għal dawn il-til fil-Università tal-Kenja. Il-ċirkostanzi ta' dan l-attak u ma koroħwis. dina ma kienieċ violenza eh, eh kienet violenza premeditata eh, ġew maqtula għax eh, insara jiena bħala nisrani eh, naħseb f'Timoteju fil-klim ta' San Pawl dawk illi jixtiequ il-ħajja f'Ġesu Kristu se jkunu persegwitati forsi fil-mentalità tagħna u għaffaċ li ninsew il-persekuzzjoni terribli li batew l-insara mad-dinja kollha jum eh, wara liħor skont l-Open Doors Charity. Dan l-attak fil-Kenja eh, eh, seta werwirna, però mhuwiex darba waħda biss. Kien hemm bass fil-Kenja li ġi maħtuf u f'Diċembru 36 insara ġew maħtufa u għatawlhom rashom. U ġermania eh, anki eh, e Assis Kattoliku eh, ġi maqtul u anki fi shopping center ta' Nairobi l-istess ħaġa. Dawn kollha huma affarijiet li kexxuna irridu niftakru li meta jseħħu dawn l-attakki fl-Afrika huma traġiċi daqs kemm ikunu traġiċi kieku kienu qrib Eh, tana. Grazzi issa Schaffhauser al minuta Grazie kollegi għal dak li qegħdin tajdu il-til krule ta' 148 student iwassanna biex nħarsu lejn ir-realtà fajneja ħafna miljuni ta' insara jien inqatlu madwar id-dinja sempliċement għal twejjim tmemmin tagħhom martri din il mibeda lejn l-insara hija wkoll kawżata minħabba li aħna ma ngħidu xejn dwarha apparti llum Imma hemm dawn il-massakri aħna irridu neħxu fl-imkien najdu imma billi irridu neħxu fl-imkien ma jfessirx illi rridu noqodu bħalna malu meta naraw dawn l-atroċitajiet irridu nitkelmu dak li qed jiġri fil-vant nofsani u fl-Afrika huwa wkoll minħabba l-imġiba irresponsabbli tal-punent l-intervent tal-Iraq, l-intervent fil-Libja, intervent fis Sirja u minħabba dawn l-interventi issa l-insara qegħdin jitqatlu. Aħna għanna xtem ta' responsabilta għal dak li qed jiġri. Grazzi. Si bien, Grazzi, il-kellim li mis issa għal minuta u nofs. Grazzi, Sir President. L-attak ta' Garissa, attakki kraħ ferm ifakkarna li l-Afrika tal-Vant hija mhux biss zona ta' vittma tal-terroristi islamiċi imma u koll huwa post fejnem ħafna nuqqas ta' stabilità li permezz ta' xabab u l-attività ta' dawn il-terroristi f'pajjiżi ġirin kwiħat jara xinu għaddej bil-Boko Haram fl-Afrika ċentrali jew fil-Vant Arib bil-Istat Islamiku naraw eh, li kienem attakki fl-Uganda, fil-Kenja u kol, Ġibuti u kol intlaqat, għalek mżon li naraw kemm u teddida kbira li na dan il-grupp terroristiku naħseb li l-Unjoni Ewropea trid terġa' tikkonferma l-appoġġ tagħha li huwa appoġġ importanti ħafna minn dak li jistgħu jaħsbu xuħut appoċ l pajjiżi individwali li qegħdin jiġġieldu kontra t terrorizmu m'hemmx diskriminazzjoni li għandha ssir bejn il-vittmi ta' terrorizmu. 150 student maqtula f'Garissa fakkarna wkoll dawk li nqatlu fil-Pakistan f'Diċembru tal-2014 m'għandniex nagħmlu diskriminazzjoni imma rridu ngħidu wkoll il-gruppi terroristi islamiċi b'mod partikolari qegħdin eh, jimmiraw lejn il-minoranzi insara fid-dinja għalhekk aħna rridu irridu nindirizzaw din l-ispeċifiċità. Aħna fil-ftejmiet mal-pajjiżi terzi li jġildu kontra terrorizmu nintegraw bisħi din id-dimensjoni ta' persekuzzjoni ta' minoranzi insara u hemm bżonn li jkun hemm kondenzjonalità għal pajjiżi li qegħdin jieħdu l-flus minn għandna biex jiġġieldu flimkien magħna kontra terrorizmu Islamist. One minute, Anna Gomez. Anna Gomez għal minuta dan il-massakru ma jistax ikollu s-solidarieta tagħna għax jipprova illi il-terrorizmu ta' xabad mhux qed jiġi kastigat u qed jimxi skont escalation ta' violenza. L-Unjoni għandha tagħmel l-isforzi kollha biex tikkonvinċi l-gvern tal-Kenja illi jieħdu r-responsabilità tagħhom fil-ġlida kontra terrorizmu u settarizmu. U dana jitlob politiċi policies tal-izvilupp li morru avantaġġ tal-foqra. L-attak tal-bira għandu ikun bidla fil-policy tal- fil-reliġjuni u anki fil-politika internazzjonali. Dinja teddida kontra soċjetà demokratika u l-Unjoni Afrikana għanda tmur tfittex tiġilit kontra il-kawzi ta' dawn il-fenomeni. <clears throat> B'dan il-massakru illi 147 eh, zazuh miet fija eh, ġejjin mill problemi eh, problemi soċjali fil-reġun. Il-kellima tiġi interrotta mill-President. Et nerġa' ngħid għal aħħar darba, jekk intkom komandkom minuta biss mill-grupp tagħkom ma jagħmelx sens li jintkom mbagħad titkellmu u taġlu għax ħadd ma jista' jifimkom. Allora e, e, tkellmu mal-gruppi ta'kom biex ikolkom iktar iktar ħin. Dan il-xar kien hemm attakk ieħor, din darba kien fil-Kenja, attakk kontra l-Università, Però dana kien attakku kol kontra il-insara li ġew separati mill-musulmani u dana wieħed mill-għanijiet ta' dawn il-gruppi terroristi illi iridu illi kunem il-mibeda fost il-reliġjoni. Kull minn mhuwiex eh, tal-istess opinjoni huwa konsiderat eh, għadu. Eh, L-insara huma taħt attakk f'pajjiżhom. U Eh, anki, fil, anki fost il-migranti ġara illi eh, tefawhom il-baħar għax sempliċement għax kienu l-sara u f'postijiet oħra. Irridu ċildu il-ġlid, irridu niċildu l-ġlida kontra terrorizmu, irridu nimpenjaw ruħna iktar mal-pajizi afrikani biex iżidu l-kapacitajiet tagħhom tal-żamma tal-paċi. Dak kien is-sur eh, Issa jitkellem is-sur Ranzdorf. Chingiz Akmatov li huwa kittib musulman kiteb romanz <clears throat> ibbażat fuq l-idea illi l-Islam ma kienx ma, ma jafx il-konċett ta' individwu u dana jispjega il-differenza il bejn il-Musulmani u l-Insara. jien għandi ħafna żmien għal Sabatina James illi e, irrifjutat e, illi tiżżewweġ e, skont il l-obbligu tagħha u saret nisranija e tajt li l-ikbar e, problema tal-Musulmanija l-intolleranza. U il-problema tagħna hija li aħna tolleranti Aħna ma nistawx inkomplu nkunu tolleranti jekk iridu niddefendu il-valuri kristjani mad-dinja kollha. Grazzi. Er, Ignazio Corrao. Grazzi President, kollegina naħseb li meta nitkellmu fuq 150 zazuħ <clears throat> u zazuħ illi ġew maqtula hija eh, eh, aħna Dispjaċina nisimaw eh, kemm il-darba nisimaw il-kelma insara fi rizoluzzjoni jew jekk għandix naċċettaw jew le il-fatt li dawn huma insara. Dawn huma minoranza u veru li huma insara, però jekk aħna eh, eh, niġildu bejnietna nkunu qegħdin natu l-istess messaġġ illi huma rċevew fil-Kenja u mhux messaġġ pożittiv. L-Unjoni Ewropea għanda eh, titkellem bleħen wieħed u għanda titkun maquda kontra kwalunkwe attak terroristiku eh, kem kontra il-insara u kontra oħrajn mingħajr eżitazzjoni dan għandu jkun il-messaġġ li joħroġ minn din l-awla u jena nittama li fil-futur aħna għanna nkunu iktar maqudi meta natu dan it-tip ta' messaġġ. Grazzi. Aw blue card sur Gomez Onorevoli Gomez, tishtiq? Iva, jena xtaqt eh, nistaqsi xi ħaġa l-sur Ignazio. Jena xtaqt eh, infakkar illi meta jena li f'rizoluzzjoni wieħed biss isemmi l-insara din mhijiex gwerra ideoloġika, sempliċement qed ngħid illi fir rizoluzzjoni li qed tiġi preżentata it-titlu tagħha apparti il-Kenja hemm ukoll il-persekuzzjoni tal-insara. Jekk intom ma semmux fir rizoluzzjoni nam dak li qed isir lill-insara jixfisser li hemm xi ħaġa li sejra żmerċ għaliex eh, u jekk aħna najdu għanna risoluzzjoni kontra il-Rom, il-diskriminazzjoni kontra il-Rom, mbagħad ma nsemmux il-Rom, ma tiswa xejn risoluzzjoni. The procedure of the blue card is there to ask a question. Il-proċedura ija biex tagħmel mistoqsija l kellim mhux biex tikkorreġi xi ħaġa. Hija inti tixtieq tagħmel mistoqsija Jiena naqbel mal-kollega Kimenez u, u veru illi aħna għanna nġildu kontra eh, dan l-attak. Jiena naqbel perfettament, irridu niddefendu anki E, minn fejn ġejja l-Europa. Nafru l-Europa bdiet Eh, fil-fidi nisranija. Però u ħaġa kera meta fin-negozjati bejn il-gruppi differenti aħna eh, nġildu bejnietna fuq l-użu ta' eh, kliem għax fl-aħħar mill-aħħar il-messaġġ li se joħroġ se joħroġ messagġ negattiv ah, għax hawnhekk mhux qed nitkellmu biss ma' al imma ma' ISIS ma' Boko Haram, dan huwa problema li rridu naffaċċaw b'intelligenza għax hemm tant minoranzi dana huwa dak li xtaqt ngħid meta tkellimt. Grazzi. Issa għal minuta l-Onorevoli Epitideios. Grazzi President. Il-til traġiku ta' 147 student eh, fil-Kenja, eh, ifakruna f'realtà li sissa aħna għadna ma konsidrajnix bis-serjetà. ċoħe, il-til ta' ninsara minna ħata islamisti. E, open Doors tajdunna li il- em 80% tal-pajizi li persegwitaw l-insara huma pajizi musulmani. Però, sfortunatament, din hija situazzjoni li ġiet imxewxa anki mill-pajizi tal-punent. Tal L-Unjoni Ewropea tinteressa iktar għal ksur uh, kontra il-terroristi eh, uh, mill-li għal-vitmi. Uh, eh, ħadd ma jista' jiddeċidi kemm għandna ngħixu meta għandna immutu. U rridu għal daqstat natu reazzjoni tagħna, irridu norganizzaw ruħna u naffaċċaw is-sitwazzjoni. Inkella se jkollna iktar u iktar vittmi għax il-tolleranza u l-paċenzja tagħna eh, għandhom limiti. Elizabetta Gardini, grazzi ħafna. E, e, erġajna mela unek e, et nibku minn mit, imma mannix aħna il-kuraċ li najdu minn huma għalfejn qed jiseħ dana. Jew aħna mhux għalbina biżejjed, jew qed nibżaw ma nafx. Hawnhekk jidirli li qed nisma' affarijiet li ma jamlux sens. L-Europa trid tieħu rridni fi dejja u aħna iva dem li tkellmu dwar id-drittijiet imma rridu aħna nħarsuhom il-libertà tar-reliġjun. Iva, huwa l-ikbar dritt sakrosant, ġifiri il-bazi ta' drittijiet kolla. U uh, mbagħad nistgħu nkejlu s-soċjetà tagħna fuq dan id-dritt, u mbagħad hemm il-libertà. Iva tkellem dwar il-Papa, mbagħad meta il-Papa jitkellem dwar il-fatt li l-ġustita eh, eh, iva demmek imma rridu niġġieldu kontra l-affarijiet ħażina. Jiena Jena, vera ma nistax nifem għalfejn mela, et nisma li il-kristjani huma il-minnaranza, imma t-netkenbu dwar 83% tal-popolazzjoni tal-Kenja, ġifiri, dawn il-persuni huma martri meta jkunu minnaranza u maġġoranza. Is-seklu li għadda kien is-seklu ta' dawn il-martri kristjani iktar miż-żminijiet ta' Ruma antika u dan is-seklu u beda affarijiet orrendi li qed isiru iktar orribli l nies li eh, jena nar ġifiri aħna għanna nkunu koraġuzi bizzejet u najdu li jena persona stranija. Grazzi. Are you prepared to... Inti lesta li twieġeb għal karta blu minn għantistu l-korawu? bina. Eko Eccola. Si, grazzo. Io volevo chiedere al... Xtaqt jiena insaqsi l-kollega Lisbeta Gardina, Gardini f'Kenja, mela, inqatlu l-persuni li ma kienux musulmani ġifiri dana ma kienx attak bis eh, kontra l-Kristjani. Ġifir jekk aħna pala Parlament Ewropew ħan nieħdu pożizzjoni fejn se ngħidu li aħna mela inħarsu reliġjun wieħed biss, mela nkunu qed ngħidu xi ħaġa ħażina. Ġifieri aħna qed ngħidu li rridu nitkellmu kontra kull tip ta' attakk kontra r-reliġjun. Iva, jiena naqbel u jiena għal premju Sakharov jiena e, proponejt il-Patriark e, Iraqin għax iħares il-minoranzi kollha jiena preżenti fl-Iraq. Imma meta ta' din, mela, et naraw dan il-massakru sekk enormi fejn in-nies qed jiġu mażula u qed jinqatlu minħabba r-reliġjun tagħhom għax mm, mm, jew qed jaqraw il-Koran jew inkella ehm, jilbsu salib, mela e, Sfortunatament, hemm ħafna martri e, nisrejjin ġifiri ma nistax jiena nifhem għalfejn ma tistgħux tifmu ir-realtà x'inhi. Nächste Rednerin für eine Grazie ħafna minuta, Signor Gil. Mela, Ivar, reċentament eh, ġew attakki kontra l-edukazzjoni reliġjani jew attakki kontra l-UNICEF eh, kif ġara il-ġimgħa l-oħra għal xabab iva eh, jaffetwa il-futur ta' dan il-kontinent Afrikan ma nistgħux aħna nippermettu li dana jitkompla. Inaċċettabbli, nagħti l-kondoljanzi tiegħi lil dawk li tilfu il-raba tagħhom u il-konsekwenzi ta' din l-organizzazzjoni eh, ta' terrorizmu iva hemm sistema żviluppata mod sew biex jihdu il-finanzjament huma jikkollaboraw ma' gruppi oħrajn għalhekk il-tweġiba trid tkun intelligenti immirata. Rridu nikkoordinaw mal-gvern Kenjan u dam sabiex jwieġeb għal dan il-massakru. Reċentament, kull strateġija li nadottaw trid issolvi mhux tikkontribwixxi għal sim u jena naħseb li vera importanti li meta um, grupp li jiġi persegwitat is soċjetà kollha tbati nix ninsew li fil-Kenja l-attivitajiet tal-kontra il terrorizmu marginalizzaw il-komunitajiet kemm tal-Miżulmani kif ukoll nisranija. Ġifieri jiena għandi mistoqsija l-rappresentant u li l-Kummissjoni irrid ikollna strateġija li twasal għas-sigurtà għal kulħadd huwa x'inhuwa ir-reliġjun tal-persuna. Grazzi ħafna għal minuta Franz Obermeyer. Grazzi. Grazzi ħafna President. L-tila ta' 147 student eh, bella Iva dan l-aħħar f'serje ta' til minn għal xabab dan il-grupp il-milixa Iva uffukaw fuq eh, il-Kristjani għalu dan bekk hemm bżonn ta' reazzjoni l-Unjoni Afrikana trid eh, tirġielet kontra għal xabab imma aħna wkoll irridu nkunu deċiżivi. Smajna il-kelma Islamiżmu mhux hija fit-titlu ta' ta' dan il-punt fuq l-agenda, imma rridu najdu xini r-realtà, nitkellmu dwar il-persekuzzjoni tal-Kristjani u hekk għandna najdu, mhux qed nitkellmu dwar in-Nazziż, il-Komunisti, il-Buddisti, le il-periklu ġej mill-Iżlam fundamentali. Grazzi ħafna sur Obermeyer Davort Steer. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi eh, nesprimi il-kondoljanzi tijaj mal-familja ta' familji ta' dawk li jenqatlu fil-Kenja skont ix-xut eh, iffukaw fuq l-istudenti kristjani. 70% ta' kristjani flera kellhom jitilqu mid-dar tagħhom u dawk fis-Sirja u naqsu ħafna u koll dawn ma l-ikbar grupp reliġjuż eh, persekwitat eh, fid-dinja. Imma hemm min ma jixtieqx jaċċetta din ir-realtà. Ma nistax nifhem eh, kemm qed nara intolleranza fost il-membri tal-Parlament Ewropew. Iva, nistaw nitkellmu dwar ħafna suġġetti differenti, ma isna ma nistawx nitkellmu dwar persekuzzjoni tal-Kristjani. U mhux qed nitkellmu aħna biss dwar il-persekuzzjoni tal-Kristjani, imma donna im ma nistawx nsemmu il-reliġjon għal-kem dan hemm parti mill-ħajjitna, mhux biss eh, mill-ħajja privata tagħna, hemm dimensjoni soċjali dan l-approċċ dan l-approċ ovvjament dana jista iwassal għal reazzjoni estrema. Reazzjoni ħadd wassal għal l-Europa li tispiċa li kirri tikonna dialogu aħna Iva Rajna li kien hemm min prova ma jippermettix ir-riżoluzzjoni u l-adozzjoni tar-riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett mhux naqtaw qalbna aħna se nitkellmu f'kontra l-persekuzzjoni. Grazzi. La parola ta' Madame Mizzi. Grazzi ħafna. Signora Mizzi. Minkejja l-fatt li l-libertà ta' reliġjon huwa prinċipju fundamentali, l-igwaljanza ta' kif ngħixu għada l-bot. Il-Kenja huwa pajjiż b'diversità etnika, kulturali u ta' reliġjon differenti sfortunatament hu pajjiż mimli b'nuqqas ta' sigurtà u inċertezza fejn it-terroriżmu u l-fundamentaliżmu reliġjuż wasslu għal attakk atroċi immirat lejn id-drittijiet tal poplu kenjan li jgħix fil paċi fil libertà tal għażla ta' reliġjon jew id dritt tal edukazzjoni. id dritt tal edukazzjoni mhux dnub anzi dan huwa dritt fundamentali li jinkoraġġixxi l libertà u jkattar il ġid. possibbli li d dinja ma tgħallmet xejn mingħand malala yousafzai? hemm bżonn li jiġu żviluppati ta' aħjar biex jiġi miġġieled kull forma ta' terroriżmu u b'hekk jiġu protetti istituzzjonijiet edukattivi minn dawn l-attakki. hemm bżonn li narfu l-akbar prijorità tagħna hi li nipproteġu lill istudenti u ngħinuhom u ninkoraġġuhom jibqgħu fl iskola l-unjoni ewropea għandha terfa' responsabbiltà tagħha biex tgħin u tappoġġja l-poplu tal-kenja sabiex jiddefendu d-dritt tagħhom għall-edukazzjoni u tar-reliġjon. l african union flimkien mal-komunità internazzjonali u l-unjoni ewropea jeħtieġ li jinvolvu ruħhom f'azzjonijiet konkreti fil-ġlieda kontra gruppi terroristiċi kif ukoll sabiex jagħmlu soluzzjonijiet vijabbli għas-sigurtà fil-paċi u fl tar-reġjun. Grazzi. Si, euh, Grazzi ħafna, Sinjura Mitzi, inti bist il-ħin taċċetta blu card, Mr. Nekov. 30 sekund, s'il vous plaît. 30 sekund. Регионът afrikanski rok рок става все по-чест източник на регион. Ана, Ана, li naraw li jem radikalizzazzjoni u eh, Inti taħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tadotta miżuri konkreti fil-ġlieda kontra din il-problema għaliex aħna qegħdin nippruvaw nfittxu strateġija tajba li tkun tissodisfa l kulħadd għal żmien twil. iva għandek raġun il pajjiżi tal afrika huma pajjiżi kollha b'diversitajiet differenti kulturi differenti etniċi differenti problemi differenti hemm min għandu problemi primarjament li huma ekonomiċi u hemm pajjiżi li għandhom problemi primarjament ta' terrorizmu. l-unjoni ewropea ma tistax eh, tara lil kulħadd li huma l-istess is-soluzzjonijiet mhumiex l-istess għax il problemi huma differenti. importanti li l-unjoni ewropea

Iva, ma konċ etnatika skużani, ma naħseb li huwa indispensabli kif smajna hawnhekk illum li l-Parlament Ewropew ikun kapaċi wettaq il-missjoni tiegħu ma nistgħux ngħidu fl-istess ħin u din realtà storika li l-Ewropa għandha bażiċi erru insara u mbagħad ma tagħtix każ x'inhu għaddej fid-dinja u din hija problema ġeostrateġika għax jidher illi llum hemm rieda mingħata ta' ċerti gruppi illi joħolqu tip ta' aqda reliġjuża f'ċerti pajjiżi u dan huwa periklu kbir għaliex fejn ikun hemm stati monoreliġjużi waċċar illi dawn l stati il se jkollhom tensjonijiet ma' stati ġirien u għalhekk riskju ta' ġeneralizzazzjoni tal-gwerra. Aħna għandna problema ġeostrateġika, għandna problema filosofika, għandna ukoll problema politika u umanitarja issa l-Europa illi tixtieq eh, eh, turi ruħa bħala eh, champion ta' tolleranza u tal-ftejmiet bejn il-popli illi trid taġixxi biex tippermetti rikonoxximent u rispett reċiproku. Aħna għanna dmir lejn l-insara tal-Kenja imma lejn iktar u iktar lejn l-insara kollha li huma minoranzi persegwitati irridu nappoġġawhom, nappoġġawhom bil-klimna, imma mhux biss nappoġġawhom ukoll bl-azzjoni tagħna li wieħed ikun membru tal-Parlament ma jfissirx li wieħed jitkellem biss imma jaġixxi wkoll. Plus <laughs> puisque si vous acceptez une carte bleue de M. Negrescu. Inti taċċetta Blue Card, Signora Leo Marie, Surna Greshko. Je, vous ai entendu... Euh, iva, jena smajtek titkellem, inti wkoll kont eh, ministru fi Franza u jiena għandi mistoqsija. X'għandha tagħmel l-Unjoni Ewropea, x'inti tkellimt dwar pajjiżi li għandhom reliġjon wieħed u dawk le, l-Unjoni Ewropea ma tistax azzjoni għandna nieħdu azzjoni militari, umanitarja, kif nistgħu nevitaw illi dawn l-affarijiet jerġgħu jseħħu f'pajjiżi oħrajn. Jena naħseb li jem zewċ u tlet tipi ta' azzjoni li nistaw nieħdu. L-ewwel huwa fuq livell tal-gvernijiet. Jidherċar li aħna ma nistawx nieħdu l-post tal-gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi, imma fl-istess ħin aħna għandna dmir illi niddialogaw li nkunu naqra sodi magħhom ukoll biex nuruhom illi qatmu fl-interess tagħhom illi iħallu sistema bħal din eh, titħol f'pajjiżhom Umbat għanna u koll dmir ta' konvinzjoni u dmir u koll ta' talim ta' edukazzjoni biex nurruwom u koll xini it-tolleranza. La paroli matno pur un minut. Grazzi, Al minuta Sir Parnio, Signora President, Kommissarju. Aħna rajna fil-bidu ta' april dan l-attak waħxi fuq l-istudenti fil-Kenja il-forzi ta' sigurtà fil-Kenja qegħdin eh, jistaqsu fil-waqt illi eh, kienu diġà eh, kellhom jistennew ftit sijat qabel ma wasal waslet l-armata tal-Kenja fil-post. Jien naħseb li huwa importanti li wieħed jistaqsi il-mistoqsijiet li hemm bżonn li nistaqsu bħala membri tal-Parlament Ewropew. Aħna Diġa għanna missjoni ta' CSDP fil-Kenja kontra l-piraterija, għanna u koll missjoni fil-Somalia, għalix eh, biex biex inħarġu l-armata fis somalia għallek intom ma taħsbux illi tammini ikonna strategija reġjonali fil-qarn tal-Afrika u li nwessaw il-mandat tal-UTM Somalia eh, biex ikunem missjoni reġjonali kontra terrorizmu. Grazzi ħafna, is-sur kellem minut. Merci beaucoup. In Garissa, almost 150. Kważi 150 persuna innoċenti inqatlu. Maġġoranza kienu nisranija ġew eh, separati mill-oħrajn u inqatlu. Hemm bżonn li iva nesprimu solidarjetà tagħna magħhom. Karisem, kien hemm għaxar darbit iktar vitmi innoċenti mill-attakki li saru ġewwa Pariġi kontra Charlie Hebdo. U rridu naraw kif għan reagġixxu. Jekk nibqgħu determinati u namlu l-istess nistgħu najdu li aħna nisrani. l unjoni l-persekuzzjoni tal-Kristjani dil-ħaġa trid tiġi inkluża mal-kooperazzjoni li għandna ma' pajjiżi terzi dwar irridu nħeġġu il-mexxejja musulmani sabiex isegwi l-eżempju tal-re tal-Ġordan li kondanna kull tip ta' attakk ta' terrorizmu kontra l-attakki kontra ir-reliġjun musulman. Sinar Ġifrida. Grazie. La strage Grazzi, mela din l-istrateġija u il-qtil. Għal darboħra il-terrorizmu iva tjuri l-valenza fi postijiet ta' kultura u dawn huma l-uniku ġifiri arma li jistgħu jagħmlu in nies liberi. U dan huwa sinifikat simboliku U specialment jekk nikkonsidraw il-fat li l-Università ġiet eh, milqu ta' simbolu tal-paċi lan iva mela li eh, nejn li eh, dawn il-studenti namluwam il-sir le it-terroristu qed jgħidu li dawk iż-żgħażagħ qed jistudjaw e, ma jixtiqux it-terroristu li dawna jkomplu jemanċipaw juruhom li jibdew jaħsbu mod differenti l-Europa trid imma tippermetti li din l-esperjenza tibqa' ħajja m'għandhomx iċedu dawn l-istudenti għal din violenza. Sur Tokesh għal minuta. Sinjura President, kollegi, Bir-rezoluzzjoni tagħna qed nikkundannaw il-persekuzzjoni u l-attakki kontra l-nisranija fid-dinja kollha nklus l-attakki kontra l-istudenti fil-Kenja. Irridu nibqgħu ma' dim kontra kull tip ta' ksur tal-libertà tar religjon u twemmin peress li dan huwa dritt fundamentali. L-eru l-Kristjani tal-Ewropa jitolbu li nibqgħu responsabbli lejn il-Kristjani fid-dinja kollha dawna Eh, il-Kristjani baqaw ġifiri l-ikbar grupp persegwitat fil-Europa għal xabab b'mod miftuħ għalu li eh, se jorganizzaw gwerra kontra il-Kristjani jekk mela Aħna rridu nassiguraw li l-kwistjoni tal-persekuzzjoni tal nisarija din l-kwistjoni tibqa' priorità għall-Unjoni Ewropea f'dan il-Parlament li jes u fl-istati membri kollha tagħna. Il-ħarsin tad-dinjità umana u l-ħajja tagħhom huwa dmir tagħna. Merci, la parole est désormais M. Weidenholzer. M. Weidenholzer, minuta. Grazie ħafna, Signora President. Grazie. Iva ġajjiet terribli u sfortunatament eh, mumiex incidenti li jisiru eh, darba fil et nitkellmu dwar Nisrani et nitkelmu dwar fidi differenti, et nitkelmu dwar studenti, et nitkelmu dwar ħafna nisa u kol. Dinja xejra, xejra, li qed naraw ħafna Boko Haram, Daresh, ISIS u sfortunatament l-approċċ huwa l-istess. Dejjem nit nitkellmu dwar tmermir għal dak li huwa sakru għalina u xi ħaġa wkoll li fejn lan huwa ta' rebħa militari. Jena vera grat għal fat li tikonna dan id-debattitu illum għax bdejt naħseb li meta smajna l-aħbar unbat donna marġajna smajna xejn mill-medja nsejna dawn l-atroċitajiet imma qed nitkellmu dwar il-ħajja tal-bniedem u il-ħajja għandha valur enormi. Niset jiġu meċħuda mill-ħajja minħabba reliġjon għalek irridu nġidu kontra dawn l-attakki. Is-sur għadak suson għal-minuta, grazzi ħafna Senjora President. Persuna li jerne xila tibqa ħajja wara l-attak fil-Kenja għalu li l-istudenti huma l-studenti nisrajenija mela inqatlu u mux dawk musulmani u separawom. Il-terroristi qatlu 147 ħajja innoċenti ħafna minnom għatawlom rasom u li dawk li kienet jwet u l-attakki kienet jkotaw il-Koran. Dan huwa attak imma fost ħafna attakki li qed isiru fid-dinja kontra l-Kristjani. Għanna 300 eh, miljon persuna l eh, kristjani li eh, jiexu ħajja medda u ħafna et jimutu minħabba l-fidi tagħhom fil-vant mofsani hemm ħafna villaġġi fejn hemm ħafna persuna nisrani qed jinqatlu u qed jiġu sfurzati li jitilqu mid-dar tagħhom minħabba twemmim tagħhom. Ir-responsabilità tagħna li nieħdu azzjoni rridu aħna noħol u żona ta' paċi fin-nofsinhar skużawni fit-tramuntani ta' dawn il-pajis u rridu aħna niġġildu kontra il-persekuzzjoni. Grazzi ħafna. Sur xtetina l-aħħar kellim fuq il-lista tagħna. Grazzi ħafna, Signora President. L-Holocaust iva kien eżempju ta' ħtija kollettiva kasiħor fl-1915 bejn it-Turkija u l-Armenja Nista ċeċnija għallu li l-izbal taħħom kien li eh, twildu ċeċeni. 80.000 inqatlu eh, mill-forzi russi, it-tutsiz li inqatlu f'Rwanda u kien hemm il kasta ta' Karissa wkoll. Il-mibeda kontra il-Kristjani, il-qtil ta' Charlie Hebdo, Karissa wkoll dan huwa eżempju ta' ostilità il-kristjanofobja u l-islamofobja dawna jisom jirdu l-enerġija minn xulxin. Aħna irridu niftakru li jekk memx paċi bejn il-reliġjonijiet mhux jkollna paċi fid-dinja. Grazzi ħafna senadu għal proċedura catch the eye għandi sitt ismijiet fuq l lista tiegħi Sinjor Pitjes għal minuta. Predsjednice, najveći progoni kršćana u svijetu danas su u Sjevernoj Koreji, Somali, Iraku, Siriji i Afganistanu. Kršćani su izloženi progoni. il koreja ta' fuq is-Somalia, l-Afganistan, il-Kristjani huma esposti eh, għal violenza fil-Korea tisfel u l-ra mux bis projbit li jipratikaw il-reġjon, rikoluza li nazbu dwar il-reġjon. Jekem suspett li eh, mux jipratikaw il reliġjon li jazlu mela se jiġu persegwitati. Qed nitkellmu dwar il-ġenoċidju fuq erba' eh, kontinenti. U il-Pakistan, il-Nigeria, jekk xi ħadd eh, joqtol persuna peress li persuna nisrenija mela dejha xi ħaġa vera kera. U eh, qed nitkellmu dwar reliġjon imma li ilu mana Jiena nemmen li rridu aħna ngħidu li dawra l issa jridu jieqfu. Sur Caputo. Grazie Presidente. La libertà religiosa in molte parti del Il-libertà tal-reliġjun iva, il-persekuzzjoni mhux qed tieqaf u hemm ħafna violenza li tissir kontra l-persuni minn mill-gruppi radikali l-Kristjani iva dawna huma vittmi ta' persekuzzjoni fil-Milvan sinofsani għall-Indja mill-Afrika l-Pakistan. Minkejja l-appelli tal-Papa Franġisk imma ħatmas jisimaw u aħna mela t-naraw e, iktar persekuzzjoni u il-Kristjani Iva et jibatu l-attakki u kol u l is qed jarraw il-Kristjani bħala jew periklu għall-Islam jew inkella ħaġa oħra. U f'dan il-kuntest għalhekk mela din traġedja fil-Kenja seħħet eh, kontra studenti viċin stratista rissa u inqatlu 147 student. U ma max ux bissi firxu il-terrur imma u jwaqfu l-edukazzjoni. Il-komunità internazjonali ma tistax ma tamel xejn l-Europa u kol taqdid mira. Merci, j'étais sur le point de vous dire d'aller. Grazie, kont se nitolbok titkellem iktar bil-mod sur Caputo imma mbagħad waqaf titkellem. Sur Marias, minuta. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι και οι κατά των χριστιανών σε... Grazie din il-persekuzzjoni kontra l-insara madwar id-dinja ma tistax tkompli. L-inċident ta' dan l-aħħar kien il-qtil ta' 147 student nisrani f'Garisha fil-Kenja minn al shabab illi eh, huwa uh, fil-Somalia il- uh, għanna l-ISIS u koll, il-Boko Haram, eh, għawew l-attakki taħħom madwar id-dinja u dawn il-ġihadisti għadin u koll jihdu azzjoni kontra il-Musulmani f'pajjiżi għara pali xuma jridu gwerer religjużi. U dan it-tip ta' gwerer dejjem kienu gwerer imdemmija ħafna. il kawza ta' dawn il-konflitti fil-qarn tal-Afrika mhumiex ibbażati fuq it-twemmin imma propju minħabba interessi finanzjarji, miżerja u faqar, ġifiri din dan il-konflitt bejn iċ-ċiviltajiet kien propji eh, xaħġa ħaġa illi jew kien qiegħed jiprevedi x'kien se jiġri u inkella kienet profezija illi saret realtà. is Kovċiċ, minuta għal xabab hija Al-Shabaab hija biss waħda mill-organizzazzjoni terroristiċi illi qegħdin werru n-nies madwar id-dinja u bħal organizzazzjoni terroristiċi kollha jazlu eh, jażlu il-vitmi tagħhom u jimmirawhom b'attenzjoni kbira. U bekk għazlu il-kampus tal-Università propju bil-ħsieb li joqtlu iż-żazax biex joqtlu il-bniedem biex joqtlu il-perspettiva u l-ġejjieni ta' pajjiż biex jibatu messaġġ ċar li hemm il-forza ta' l-armi li edha titkellem, imma l-Europa għanda tajt le, l-armi mandomx taw lok, aħna ma naċċettawx gwerer ta' dan it-tip, ma naċċettawx gwerer, dan huwa l-messaġġ li għanna ribatu lid-dinja kollha. Grazzi, Sur Potak. Grazzi ħafna, Senjura President. Jiena kont qed intellaw nizzel jekk għandix nitkellem imma naħseb illi billi eh, nintervjeni nista natina il-koll opportunità dwar li naħsbu ftit għabix naħsbu ftit x'jaħsbu dwar dak li qegħdin ngħidu aħna in-nies illi qegħdin nirreferu għalihom naħseb illi qegħdin jitqu bina il-Papa u il-mexxejja Musulmani ikkundannaw dawn l-atti biex jindirizzaw lil dawk illi biħsibhom jirradikalizzaw ruħum. Għalhekk illi aħna biex nwaslu l-messaġġ illi dik hija itri il-ħażina. Naħseb hekk hemm bżonn bħalissa f'dan il-mument dikjarazzjoni komuni li il-mibeda reliġjuża se tirradikalizza ġenerazzjonijiet ġodda għalhekk irridu inwaqfuha. Isur sur Fonterika l-minuta, grazzi ħafna Signora President, jiena kontent li qed nitkellem l-aħħar hawnhekk f'dan id-dibattitu il-ħajiet tal-bnedmin tal f'soċjetajiet maħqura uh, tilfet il-ħajja tilfet il-valur tagħha jider li f'dawn l-aħħar 10 snin għatti terroristiċi kontra l-iskejjel universitajiet qed isiru affarijiet li narawhom ta' spess. Hija tattika ta' terroristiċi ta' terroristi mhijiex eh, kombinazzjoni għax il-terroristi jobodu l-edukazzjoni għax ħafna minnhom ma kellhomx l-opportunità li jedukaw ruhom jekk aħna rridu nindirezzaw l-eruq ta' terrorizmu rridu nifokaw fuq dawn il-kondizzjonijiet illi jiġbdu lil dawn l-organizzazzjonijiet lejn iż-żgħażagħ. Dawna huma mm, minħabba diskriminazzjoni u koll sir kontra il-minoranzi repressjoni u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk il-Presidenta tinterrompi lil kellim. Désolé u vous Skużani, imma ma kontx tal-aħħar, kont ta' qabel tal-aħħar kellim. Madam President, terrorism Signora President, irridu nikkondannaw il-terrorizmu, tkun xikun l-ideologija li kun bazat fuqa, kun kem politika jew inkella raġunijiet religjużi għal xaba, ISIS u Al-Qaida jimmiraw il-persuni ċivili kollha rispettivament mir reliġjon dak li qed fil-Kenja u qed jiġri biex ikun hemm tensjonijiet etniċi u reliġjużi sabiex u konflitti bejn il-Musulmani u dak li mhumiex Musulmani fil-pajjiż waqt il terroristi jirnexxilhom meta tispiċċa l-fiduċja bejn il-persuni minħabba eh, ostakoli soċjali u stereotipi. Il-ġlieda kontra l-estremizmu mhux l-insara kontra l-Musulmani jew Musulmani kontra l-Lut hija iċ-ċittadini kollha kontra l-estremisti aħna għanna inwaqfu dan l-ġir u nġildu fl-imkien kontra il-terrur u l-mibeda. Nab għanna nipromuovu il-valuri tana li huma l-egwaljanza, il-libertà u demokrazija. Issa, iss eh, l-Komissarju Mimiċa. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Dan id-dibattitu urina li minkejja id-differenzi bejn is-soċjetajiet hemm elementi komuni fir-radikalizzazzjoni li qiegħda tibat il-persuni vulnerabli lejn l-estremizmu minħabba għat, ah, diskriminazzjoni, esklużjoni, faqar u dan irridu nindirizzawhom b'mod serju koordinat. Governanza eh, dajfa u l-korruzzjoni huma denominatur komuni, il-gvernijiet iridu jieħdu r u l-Unjoni Ewropea diġa qiegħda tappoġġa attivitajiet ta' gvernanza tajba ma tista' tagħmel iktar zazaħ marginalizzati għandhom jerġaw issibu l-istima għal-jom infusom, mux permezz tal-estremizmu li qiegħed jiġbirhom lejn eh, dawn l-atti estremi, imma permezz tal-gvernijiet li ittuhom edukazzjoni li wassal għal xogħol den il-til li sar garissa u rena għal darboħra b'mod l-aktar traġiku li l-edukazzjoni hija l-ikbar teddida għat terrorizmu u l-vjolenza. Għanna naħdmu fl-imkien fuq kull livell, fuq livell internazzjonali, reġjonali u anki fuq livell tal-komunitajiet biex niġġieldu kontra ir-radikalizzazzjoni fl-eruq tagħha mill-qiegħ sal-wiċċ mill-wiċċ sal-qiegħ natu l-informazzjoni, najdu x-tallimna, naħdmu fuq dak li tallimna, strateġiji jrid għandhom ikunu ikkoordinati u għandhom jintegraw il-ġlieda kontra radikalizzazzjoni u estremizmu violenti bħala kwistjoni orizzontali. Jena naf illi qegħdin niffaċċaw sfida enormi. Imma jiena determinat li se nuża r-riżorsi kollha li għandna bl-iktar mod effiċjenti u mirat il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tal-bira fuq il-bini tal-kapacitajiet biex ikun hemm iktar sigurtà u żvilupp eh, saħqet fuq ir-rabta bejn is-sigurtà u l-iżvilupp. Il-tweġiba tweġibiet tal-Unjoni se jkunu koordinati flimkien ma' element ta' sigurtà u żvilupp. U dan se jkun veru fil-kriżijiet kollha anki fil-ġlieda kontra l-estremizmu violenti li huwa mirat lejn l-insara madwar id-dinja. Grazzi, mela hemm din il-proposta ta' riżoluzzjoni.